Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Sitzung ist eröffnet. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Lodwa tajba, senjurek, eh, nibdew seduta dana kħiġobkom u poskom. L-ewel punt fuq l-agenda, il-konklużjonijiet tal-laqta tal-Konsil Ewropew Kont naddi l-kelma l-sur Von Rompuy, għaxa kapaxi konna nistennew xiftit. If you wish, yes, no problem.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 Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. L-odwa President. Ġa bdejna seduta, nadilek il-kelma Mr. President, Honorable Members. President, Honorable Membri, l-laqa tal konsil Ewropew fil-ewel u t-tini ta' marzu